u l-kollegi Marek Jobber, Josef Grobarsit u David Jakjevic sa saru membri tal-gvern Polak u, u nifirħilom il-parlament et jara li skonti regolament il-post taħħom u liberu mis-16 ta' novembru tal-2015 l autoritajt kompetenti tal-Polon